Il Presidente. Cesa. Buongiorno. Nodwa tajba, kollegi. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-rapport skin gagal drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Implementazzjoni effikaċi wara t-twol tas-seħħ ta' trattat tal Lisbona